Der Il-President. Kollegen, die Sitzung. Kollegi, bib, mela, niftu s-seduta tana. Nishtiq inkompli ix xol li waqafna fl ħar sessjoni tana. Nħares li x-xelluk tiegħi fej għanna il-Segretarju ġenerali l-ġdid tal-Parlament nixtieq nifraħlu tal